Għanna xi kummenti. U jekk le, il-minuti huma adottati. U issa nkomplu. L-ewwel suġġett fuq l-aġenda tagħna. Ir-rapport RIS dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent. Se nagħtiha l kelma Is-Sinjura Ris, ir-rapporter biex tintroduċi. Grazzi ħafna, Sur President. Kont għad nirranġa dokumenti sur Vice President Timmermans, Komissarju Vella, tnej għedin għawnek nishti nibda l-lum bi flashback u mur l-ura fi zmin da kollu li kien miħaj dik is-serata fil-18 sa 19 ta' Deċembru ta' sena li għaddi dak it-trilogu u e, jiena inni 20 hawnhekk fil-Parlament naħdem u mexxejt kemm il-trilogu ma dak kien it-trilogu fejn l-Unjoni Ewropea qalet le għal plastics li jintuża darba biss. Kienet maratona mal-Konsil sabiex natu id-dawl li leġiżlazzjoni l-iktar ambizjuża li nkunu eżemplari ma kenniex għażla oħra milli immexxu aħna din il-battalja. Jiena kelli intervjeni kemm il-darba fil-komitati, fil-gruppi, fil-plenarji, fil-seduti ta' smieħ, fakkartkom, iċ-ċifri, l-istampi, situazzjoni traġika tal-ibħra u l-oċeani eh, madwar id-dinja imman kjamnek fl-Europa. il- ehm, il-plastics fil-bħar, fil-bahar hija tjeddet l-ambjent marittimu joqtol il-ħut u joqtol l-inna. Ħafna prodotti illi jispiċċaw fil-bahar u flimkien mal-irkapti ta' sajt jirrappreżentaw madwar 70% eh, tal-iskart kollu li nsab fil-bahar u għanna biex nkunu sodisfatti b'dan il-ftejjim illi il-ħakna mal-presidenza Awstrijaka ħafna repħiet li għamilna l-ewwel net l-estensjoni tal-lista tal-plastics bużu uniku li se jkunu eh, projibiti Eh, mill-2021 il-qoddim, jiġifieri konna deġadna l-friket skiken, il-maref, il-chopsticks, il-qasab tal-plastik għal-bżiza, eccetera, eccetera. Anki il-tazzi eh, issa għandhom deġa dawn prodotti illi jistaw għom, aħna zammejna, ma kienieċ ħaġa faċli għax il-Kunsill kellu dubji ir-reġim ta' responsabilta estiża tal- produtturi. Dan huwa prinċipju ta' min niġġes iħallas u issa dan jinsab fil-qalba tal-leġislazzjoni tagħna anki il-produtturi tal-prodotti tal-tabak għandhom l-obbligu li jiffinanzjaw il-ġbir il-riċiklaċ tal-loqom tas-sigaretti minn jannar tal-2023 ġifieri sena qabel produtturi l-oħra.